parja ombra eh, fuq dawn eh, il-punti nitlob il-Kummissjoni biex taħdem burġenza kbira fuq in-nuqqasijiet li għatem fir-regolament li għandna bħalissa. Grazzi. Puto esfolta kollegi Marias. Grazzi onorevoli Kaputo sur Marias. Grazzi ħafna President. Aħna hawnhekk qegħdin niddiskutu l-Unjoni Bankarja fil-qafas illi li biju għandu rwol prinċipali għaliex għandu s-sorveljanza ta' dan kollu minnaħa l-oħra s-sur Draghi eh, eh, tala ma qatx hawnhekk jisma' l-osservazzjonijiet tal-Parlament Ewropew fuq is-suġġett għalkemm hu qal illi kien interessat f'diskussjoni mal-Parlament. Issa, il-bad loans. Sissa, xej ma ġara dwar dan mill-ECB qegħdin jintalbu biex eh, dawn il-bedlowns jimbijaw eh, bi prezzijiet baxxi ħafna. U naturalment dan se jeffettwa ħażin lil Greċja. Però hemm soluzzjoni għal dan kollu, jiġifieri li nibnu sistema għal protezzjoni ta' dawk li jieħdu krediti biex e, jipproteġu il-proprjetà tal-individwi li huma affettwati minn dawn il-bad loans xej ma sar mill sibi dwar dan il-bed loans u ħadd ma jista' jagħmel xejn. Issa nagħlqu il-proċedura kaġdija u ngħaddu għall-Onorevoli Schaffhouse. Grazzi ħafna, jiena nixtieq nagħmel intervent tiegħi su responsabilità l-irresponsabilità tagħkom, ir-responsabilità fuq dan il-banek fejn is-swieq laqas biss għandhom iktar fiduċja lil banek. Intkom tixtieq tagħmlu l-Unjoni Bankarja Ewropea ir responsabbilta min-naħa tagħkom għax ma tidux rikonoxxi li għall unjoni Bankarja illi qed toħloq id-dejn għax id-dejn liħor li se jħallas ir-responsabilità wkoll għax issa huwa ċittadin li se jħallas għax aħna se noħorġu mill-bailout biex nidħlu fil-bailin u dan ifisser li ċittadini stessi se jħallsu u wara din ir-responsabilità hemm biss responsabilità waħda nerġgħu nieħdu rigni fidejna fuq il-livell nazzjonali u nazzjonalizzaw il-Banek Ċentrali biex hekk nilqgħu il-kriżi li sa tasal derwaqt. Grazzi. Grazzi ħafna, dan il-proċedura tal-catch tiegħi. U biex naqgħu dan id-dibattitu fisem il-Kummissjoni is-Sur Dombrovskis. President, membri onorevoli, grazzi għal dar boħra li sur Toros għal eh, Torvalds għal rapport eccellenti tijak u anki għall interventi li għamiltu. Id-dibattitu juri li aħna nibqaw naqblu fuq l-importanza tal-Unjoni Bankarja u l-qafas ta' supervizjoni li jħallina nkomplu bitkabbir ekonomiku nassiguraw il-sistema finanzjarja tkun waħda b'saħħitha u stabbli. Huwa kruċjali li nkomplu nagħmlu progress fuq il-files li għandna fil-qasam ta' servizzi finanzjarji qabel ukoll l-elezzjonijiet u aħna qed inserħu fuqkom biex ikollna progress tanġibli fuq l-Unjoni Bankarja u s-CMU koll biex bekk dawn ikunu reżiljenti ħalli jaffaċaw xi kriżi futura li jista' ikun hemm. Nirringrazzjakom. Grazzi ħafna lil kummissarju Dombrovskis biex nalqu se nerġa' ngħaddi l-kelma lil rapporter Sur Torvalds għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President. Dan id-dibattitu verament ura fuq li ma bażi qegħdin naħdmu. Iva, għandna bżonn il-garanziji ta' depożitu U rridu nippruvaw ukoll insibu xi tip ta' mod ta' kif aħna nkunu nistgħu nresqu il-pożizzjonijiet politiċi rridu sistema aktar sostenibli, rridu nilqaw l isfidi u nirpu l isfidi li għadna qed nafaċċjaw. Il-kollega Sur Viegas li jinkwetaħ leverage per eżempju, Wieħed irid jinnota li l-ratios ta' leverage waqgħu f'dawn l-aħħar snin, jiġifieri eh, kien hemm suċċessi hemmhekk ukoll nixtieq nirringrazzja lil kollegi kollha l shadow Rapporteur, grazzi ħafna tal-kooperazzjoni kostruttiva li kellkom miegħi. Ħadd gost nidibatti dan is-suġġett f'din il-Kamra. Nispera li dan id-dibattitu jista' jurina t-triq il qudiem u juri li l-Parlament huwa lest jieħu il-passi li l-Kummissjoni tixtieq tara. Jiġifieri grazzi, Kummissarju Dombrovskis, għal proposti li qed nistennew min-naħa tal-Kummissjoni biex inkomplu nimxu il qudiem Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sur Torvalds. Dan wasalna għal tmim dan id-dibattitu l-vot se jsir għada. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna issa huwa ir-rapport mill-kollegi Sur Fernandez Sur Gualtieri li jistabilixxi il-programm InvestEU. Se jibda Sur Fernandez ir-rapporter għal erba' minuti. Grazzi ħafna President. Jiena nixtieq nirringrazzjak lilek u lill-kollegi tiegħi u se nitkellmu issa fuq l-Invest EU. Dan jaqat 13 instrument finanzjarju, dan sejtina simplifikazzjoni u jgħina nindirizzaw il-fallimenti fis-swieq. Hemm erba' oqsma fl-infrastruttura, fl-innovazzjoni u r-riċerka, fl-SMEs u fil-qasam soċjali. Il-Fond Junger jiġifieri il-fond ta' investiment strateġiku jista' jkun dupjuż mill-bidu. Imma dan huwa programm li issa ipprovda 1.2 impjieg fl-Unjoni Ewropea, 1.2 miljun impjieg fl-Unjoni Ewropea u appoġġa ħafna l-SMEs u programm li wassal għal tkabbir ekonomiku, programm li jen l-SMEs u bl-investiju il-livell ta' ambizzjoni ma jistax jonqos, ma jistax jitħalla jsirek. Għanna l-istess ammont ta' garanziji għat 13 istrument finanzjarju u nixtiequ li din il dawn il-garanziji jiġu imsaħħa biex nkunu nistgħu nħarsu l-qoddim lejhom. Nixtieq nilqa lill-Viċi President tal-Kummissarju għax-xogħol li għamel f'dan il-qasam il-Kummissjoni qed tipproponi 650 biljun euro, aħna qed nipproponu 700 biljun euro. Aħna nisperaw illi il-politika tal-Unjoni tkun b'garanzija qed naħseb mod partikolari dwar il-klima u xoll li rridu nagħmlu fuq is-sostenibilità imma anke kabir u l-inklużjoni. Il-EIB jatina iċ-ċertezza legali illi għalmenu għanna garanzija ta' 75%. Banek oħra nazzjonali ta' promozzjoni u istituzzjonijiet oħra finanzjarju huma wkoll għandhom ikollhom aċċess għal 25% l-oħra l-oħra, dawn il-fondi se jwaslu għal koezjoni territorjali, te koeżjoni ekonomika fl-Unjoni Ewropea. Il-bilanċ ġeografiku huwa wkoll part importanti minn min dan kollu. Il-ċentru ta' pariri, l-advisory hub, huwa xi ħaġa importanti wkoll dan jipprovdi għall-investimenti. Kollox irid jiġi msaħħaħ biex eh, proġetti mir-reġjuni minn villaġġi żgħar fl-Unjoni Ewropea ikun jista' jkollhom aċċess għal dan il-programm. Jiena interessat fil-proġetti iż-żarnet. Irrid ikollna pjattaformi ta' investiment u tajjeb li dan l-advisory hub ikollu prezenza li tkun aktar attiva u aktar proattiva. Aħna wkoll nixtiequ naraw titjib biex nissimplifikaw il-governanza. Irridu nassiguraw illi il-programmi tagħna juru ir-realtà issa rigward dawn it-13 strument finanzarju dawn irrid ikollhom lat soċjali wkoll u valur miżjud. Jiena nixtieq nirringrazzja l shadow rapporteurs li ħadmu miegħi mod partikolari il partar mill-SND is-sur Gualtieri għax-xogħol kollu li għamilna flimkien. Nixtieq nirringrazzja wkoll is sur Karas għal eh, kontribuzzjonijiet eċċellenti u nixtieq nirringrazzja lir relaturi u l shadow rapporters kollha li parteċipaw f'Investiju. Grazzi ħafna nasab li għamilna kontribuzzjoni kbira għat kabir ekonomiku fl-Unjoni. Grazzi. Grazzi, onorevoli Fernandez. Issa il-korrapporter l-Onorevoli Gualtieri għal-erba. Grazzi ħafna, President, jina u kol menaħat jani ixtid nir-ringrazzja l-kollega Fernandez u xadu Rapporters kolla għal kollaborazzjoni eccellenti li kellna. Il-krizi tal-2008 tat lok għal waqa minar preċedent ta' investimenti pubbliċi privati fl-Unjoni Ewropea f'daw l-aħħar snin l kundizzjonijiet ta' investiment fl-Ewropa ġew mtejbin u dan grazzi għal situazzjoni ekonomika aktar favorevoli għal flessibilità fl-interpretazzjoni tal-patta stabilità inizjattivi ġodda bħal pereżempju l-Fond Ewropew għall investimenti strateġiċi. Imma l-volum tal-investiment fl-Ewropa jibqa' iktar baxx mill-livell medju li kellna fl-10 snin qabel il-kriżi u Eh, diskrepanzi importanti, ġifri sostanzjali wkoll infetħu fl-infrastrutturi fiżiċi u soċjali u t-tibdil fil-klima. Din is-sitwazzjoni hija ta' tħassib għal futur għal kontinwità u koeżjoni soċjali tal-Ewropa tkabbir fuq meta twila ta' żmien kif ukoll il-ħolqien ta' postijiet tax xogħol u għalhekk huwa ħaġa pożittiva lill kummissjoni billi proponiet it-twaqif ta' Invest EU xtaqet mhux biss iġġedded imma tintensifika l-appoġġ għall-investimenti. U l-investi e mhuwiex biss strument illi jkompli fuq l-esperjenza pożittiva ta' Face u ta' proġetti oħra żviluppati dawn l-aħħar snin, imma issaħħaħ ukoll l-appoġġ għall-SMEs dejjem tfittxija tal-innovazzjoni l-infrastruttura sostenibbli dan il-programm ukoll jipproponi li jibda jilqa eh, jagħmel tajjeb għal diskrepanzi kbar soċjali illi deru fir-rapport tat task force eh, ta' jannar li garantow biex hekk ikollna proġetti sostenibbli fl-edukazzjoni, is-saħħa u fil-bini soċjali, fid-djar soċjali u l-għan primarju huwa li jala id diskrepanzi li jeżistu fiż żoni ġeografiċi fejn iktar hemm bżonn u biex jagħmlu hekk il-Parlament ressaq eh, modifiki għat-test tal-Kummissjoni l-ewwel net stabilejna illi l-ispiża tal-garanzija l promozzjoni tal-investiment hemm bżonn ikunu esklużivament marbutin mal-karatteristiċi u l-profil ta' riskju tal-investimenti u l-kundizzjonijiet iktar favorevoli jistgħu jiġu applikati biex nkunu nistgħu nippromovu l-bini ta' pjattaformi ta' investiment biex naħdmu favur eh, l-investiment f'dawk iż-żoni fejn iktar hemm bżonn u nħeġġu interventi f'dawk is-setturi fejn il bżonn ta' investiment u iktar akut. U fit-tieni post Apart il-fatt li tennejna illi Bank Ċentrali anke l-Bank ta' Investiment Ewropew sib għal partner ewlieni f'investiju aħna tajna aktar valur il-rwol importanti tal-Banek ta' Promozzjoni fuq livell nazzjonali tal-finanzjament ta' proġetti ta' investiment Jiġifieri l-banek ta' promozzjoni ta' investiment fuq livell nazzjonali jkollhom aċċess dirett għall garanzija Ewropea u għalhekk dan se jippermetti iktar flessibilità u iktar possibilitajiet ta' finanzjament ta' proġetti li se jkollhom konsegwenzi pożittivi fuq il-livell ta' investiment kif ukoll il-ħolqien ta' postijiet tax xogħol. Nagħlaq billi ngħid li stabbilejna li l-Stati membri se jkollhom mhux biss il-possibilità illi parti ta' risorsi tagħhom imorru mill-qafas ta' koeżjoni imma wkoll li ikun jistgħu jikkontribwixxu bir-risorsi addizzjonali illi bħala prinċipju siġi konsidrati bħala kontributi one-off una tantum għal dak li huwa deficit u fid-dawl tal-patta ta' tkabbir u stabilità. U għalhekk dan rapport huwa ekwilibrat anki l-parti timponi li għamenu 65% tal-investimenti fl-infrastruttura sostenibbli jkunu jista jikkontribwixxu biex nilħqu l-għanijiet li huma previsti mill-ftehmiet ta' Pariġi fuq il-klima fuq l-ambjent u għalhekk insaqsi li nżommu t-test ivvotat fil-Komitat Ekon għal dan il-livell massimu ta' 65% dan it-test naħseb nagħtu tweġiba konkreta għal dawk kollha li jistaqsu l-Ewropa tagħmel iktar għall investimenti tkabbir u x-xogħol. Grazie ħafna onorevoli Gualtieri. Issa sur kelli għal minuta. L-InvestEU huwa programm importanti tal-EU budget 21-27 jiġifieri se jżid 50 biljun f'investimenti fl-Unjoni Ewropea. Għandu potenzjal jagħtina aktar investimenti mill-flus ta' sit 16 kena laqat eh, fuq l-investment plan ta' Juncker f'dawn l-aħħar snin u verament sar xogħol tajjeb. Qed nara potenzjal sabiħ għall-Invest EU, speċjalment eh, għan-negozjanti tagħna illi verament taħarsu l-qoddim leħ. Issa, fuq il-negozji żgħar din hija xi ħaġa illi aħna imp impenjati naħdmu fuqha din kienet approvata mill-gruppi kollha. Hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq negozji kbar li għandhom mod indipendenti kif għajmu kapital, hija dwar l-SMEs u lil dawn iridu ngħinu u tajb li qed nagħmlu hekk fl-aħħar irrid ngħid li dan ukoll irrid jitqis fil-kuntest li qed jiġri fuq minister illejla jiġri x'jiġri Minuta u nofs sandi, President għalfejqet waqafni. dan huwa l-antidotu għal Brexit għax sejjen l negozju l negozji illi se jiġu affettwati biex ikollhom il-finanzi li jkun hemm bżonn. Vielen Dank, Herr Kollege Kelly. Leider hatten Sie nur eine Minute. Grazie, onorevoli Kelly, skużani, hawnhekk idbu li minuta biss, naf li dejjem tkun korrett inti u tosserva dejjem il-ħin <laughs> tal-kelma tiegħek. Issa, mhux se aktar Blue Cards tajjeb, l-Onorevoli Vardenkamp għar minuta, grazzi ħafna President, jina nixtieq nirringrazzja li rapporteurs kollha illi waslu dan id-dossier importanti għal eh, prodott tajjeb hija xi ħaġa li għandna bżonna ħafna speċjalment fis-settur tat trasport meta nitkellmu dwar pereżempju l bini ta' toroq u l bini ta' motorways fl-Ewropa. Hemm bżonn ta' aktar flus għal dan is-settur. Hemm aspett wieħed fejn eh, għandna nagħtu attenzjoni speċjali u dan għandu x'jaqsam mal-miri eh, tal-ambjent skont dak li qed jgħidu rapporters eh, fleko. Irrid ikollna trasport aktar nadif imma m'għandniex eh, nagħtu stima żejda lil din il-ħaġa. Forsi għandu jkollna miri ftit inqas għall-ambjent hawnhekk. Fisem il-Kummissjoni issa Sur Katajnen. Membri onorevoli, President, ta' pjaċir għalli nieħu sem f'dan id-dibattitu tajjeb li qed niltaqgħu wkoll ma' kollegi illi rridu jimplementaw l fc fil-konstituenti tagħhom. E, x'tista' tagħmel l-EFSI, x'jistgħu jagħmlu servizzi ta' pariri u għalhekk l fc issa diġa kienet storja ta' suċċess tina opportunità biex inkomplu b'din istorja ta' suċċess u għalhekk aħna bdejna dan il-programm Investiju. Jiena nixtieq nirringrazzja lil din il-Kamra għas l-appoġġ li tatna rigward l-investimenti. Meta din il-Kummissjoni bdiet fl-aħħar tal-2014 l-investiment kien naqas 15% minħabba il-kriżi finanzjarja u ekonomika ridna nieħdu azzjoni komprensiva biex nindirizzaw din il-lakuna fl-investimenti u nerġgħu nżidu l-konfidenza fl-ekonomija Ewropea u anke fil-kapaċità tal-istituzzjonijiet Ewropej illi jagħtu xi ħaġa liċ-ċittadini. Il-pjan ta' investiment eh, għall-Unjoni kienet it-tweġiba tal-Kummissjoni għas-sitwazzjoni u hemm waqfna wkoll li FSF. Illum l-affarijiet tjibu madana kollu xorta hemm lakuna, speċjalment meta nitkellmu fuq l-infrastruttura soċjali u l-investimenti fit tranzizzjoni ambjentali u diġitali. Fil-kontest ta' din il-proposta għall-MFF li jmiss, il-Kummissjoni ppreżentat eh, strument partikolari, dan l-investiju. Il-font investiju se jaqat 13 strument finanzjarju u l-EFSI f'budget ta' 38 miljun se jkollu politika b'saħħitha u fil-waqt li l-IB se jibqa' imsieħeb strateġiku fl-implementazzjoni se jiftaħ ukoll it-triq għal imsieħba oħra bħal pereżempju l bank Ewropew għall kostruzzjoni u l-Iżvilupp, il-Council of Europe Bank u istituzzjonijiet u banek oħra. Il-Kummissjoni tilqa ir-rapport il kummissjoni tilqa ir rapport tal parlament Ewropew fuq l-Invest EU. Ir-rapport jindirizza diversi affarijiet importanti, però jagħti wkoll appoġġ il-proposta tal-Kummissjoni. Issa rigward il-bidliet proposti l-Kummissjoni mitluba tikkonsidra dawk li għandhom xasmu għal-governanza, jiġifieri dawk li ziru jżidu l-investiment u jagħmlu salvagwardja għall-politika tal-Kummissjoni. Issa rigward it-ħassib ta' l-IB taħt l-investiju meta ma' mal-EFSI, irrit ngħidilkom illi il-Kummissjoni u l ip proponew partnership illi se juża 75% tal-fondi. Il-partnership eh, se jpoġġi l-arfin espert għall-aħjar użu fil-qasam tal-monitoraġġ. Dan il-partnership il huwa suġġett tal-konsiderazzjoni tal-leġislaturi. Xi ftit mill-emendi tagħkom huma maqdin mad diskussjoni tal-MFF, jiġifieri l-ammont tal-garanziji u anki il-patt tal-klima. Aħna nieħdu nota ta' dawn eh, il-kummenti tagħkom u naraw bħala impenn min-naħa tal-Parlament u l midi tal-COP 21. Eh, Nixtieq nirringrazzja lir rapporters u li shadow rapporters u li l-komitati għamlu biex eh, fi żmien ambizzjuż ħafna jieħu eh, ftejm qabel l-elezzjonijiet Ewropew. Jiena nispera li dawn l-isforzi kollha se jkunu riflessi wkoll eh, il-qudiem. Hemm bżonn approċċ ġenerali u li nibdew ukoll it-trialogi. Grazzi. Grazzi ħafna komissarju Katajnen il-kellim li miss sa' issur belet għal minuta. Grazzi ħafna, President, Komissarju, kollegi. Jekk aħna inqablu mal-programm FCTA bħalissa naraw illi dan l-investiment eh, fl-enerġija rinnovabbli huwa ħafna ikbar eh, jola sa 15% u aktar nisperaw l-Unjoni Ewropea tirranka f'dan il-qasam il-klima u s-sostenibilità hija xi ħaġa li għandha tkun il-fibra il-ħamra li tgħaddi minn daw il-programmi kollha. Għandna bżonn industrija b'saħħitha fl-Ewropa u dan jimxi it fit mal-produzzjoni b'karbonju baxx u għalhekk huwa importanti li l-istrumenti kollha jingħaqdu flimkien kif qal l-Onorevoli Kelly l-investiju huwa fond flagship huwa programm importanti sabiex aħna jkollna enerġija sostenibbli abbordabbli għal kulħadd. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Bellet. Issa l-Onorevoli Westfall għal minuta. Grazzi ħafna President, kollegi. Jiena naħseb eh, li l-investiju huwa programm tajjeb u il rapport mill-kollegi tagħna jgħidulna li dan il-programm jista' jkun aħjar ukoll. Jiena nixtieq nissuġġerixxi ftit mill-problemi li qed nara però fl-investiju. Jiena kont noħloq xi ħaġa kompletament differenti għaliex hemm fondi strutturali differenti. Il-fondi strutturali jgħinu l kulħadd jgħix aħjar joħolqu l-impjiegi, ġildu tibdil fil-klima, jappoġġaw l-universitajiet u l-kumpaniji. Dan l-appoġġ irid jinżamm anki jekk il-budget jonqos U għalek, kollegi, jiena ma tuġobnix l-idea li l-fondi strutturali għandhom jispiċaw jikontribuxxu għal finanzjament ta' investiju, jiena nejt iva għall-idea li noħol u senerġiji, pero le li noqodu ħaltu dawn eh, l-istrumenti finanzjarji. Grazie ħafna, onorevoli Vestfal, isa l-onorevoli Zambatski. Komissarju, Signori, jiena hawnhekk nirrappreżenta l-Kumitat Kalt u naraw il-bżonn ta' investiment addizzjonali għaż u l-kultura. L-emendi tagħna se jippreservaw il-wirt kulturali Ewropew tafu li għandna wirt kulturali uniku fl-istorja tad-dinja. nejnu ngħinu lill smes biex isiru aktar kompetittivi għax id-dinja tinbidel malajr ħafna u t teknoloġiji il-ħin kollu eh, jiżviluppaw. Skur li l-investiju se joħloq il-ħol l-impjegi, però importanti wkoll nippreservaw l-identità tagħna. Irridu nkunu konxi mill-fatt li l-identità nazzjonali u l-kultura nazzjonali huma xi ħaġa importanti ħafna. Kull reġjun, kull pajjiż għandu jagħmel użu mill-fondi tal-Invest EU. Ħalibek aħna nkunu nistgħu nkunu qabli nippreservaw l-identità Ewropea. Fin tanka kollegi Zambatski jesfol. Grazie ħafna l-Revoli Zambatski, issa is-Sur Karas. Präsident, Herr Vizepräsident der Kommission, meine sehr geehrten Damen und Herren! Grazzi ħafna. Jina nixtieq nirringrazzjakom, nirringrazzja daw kollha illi mill-bidu ta' din leġislazzjoni partikolari għamlu talba għal investimenti msaħħa fl-Unjoni Ewropea, investiment biex nimmobilizzaw għadin nitkellmu fuq maratona, mhux sprint, sinjuri, u b'kull pass ksibna titjib Għanna l-offensiva ta' investiment għall-Ewropa minn terminu minn bidu ta' terminu blefsi għandna wkoll sistemi iktar b'saħħithom sal-2020 għandna l-offensiva ta' investiment sa' pajjiżi terzi l-iktar l-Afrika u bl-inizjattivi l-ġodda u Euro u bil-Invest EU wkoll għandna front ġdid 700 biljun euro b'seba' snin ġew provduti qegħdin naraw burokrazija iva imma se jkollna l-għodot biex inkunu nistgħu naħdmu iktar b'mod effettiv nappoġġjaw l-SMEs u nippermettu wkoll u ikun hemm iktar trasparenza wkoll għall-investimenti u dawk relatati kif ukoll l-implementazzjoni tal-miri wkoll. Aħna dak li rridu u dan huwa pass il quddiem għall-investiment fl-Ewropa. EU Invest se jħalli l-frott. Grazzi ħafna. Naddi l kelma anzi ngħid l-ewwel nett lejla tajba lil kulħadd u nkomplu l onorevoli Rubial. Iva, grazzi ħafna, President. Eh, sur Kommissarju, jiena wkoll nixtieq nissieħeb għal dawk kollha li ringrazzjaw ir-rapporter sur Fernandez u s-Sur Gualtieri. Eh, tajjeb, bħala punta tluq kellna bażi tajba ħafna bħala proposta min-naħa tal-Kummissjoni imma grazzi lir rapporter u n negozjaturi ta' pajjiżi oħra sentejbu din il-proposta. Mill-bidu tal-kriżi ekonomika aħna bħala SD dejjem kienet priorità li jkollna pjan ta' investiment biex nerġgħu nkabru l-ekonomija u jkollna tkabbir sostenibbli u għalhekk diġà eh, ħdimna fuq l-ewwel pjan strateġiku l-pjan Juncker hekk imsejjaħ u Bħal dejjem aħna nixtiequ ntejbu r-riżultati li kienu sodisfaċenti. Issa il-pjan il-ġdid strateġiku mhux biss huwa bażi tal-esperjenza tal-pjan ta' qabel, imma wkoll biex ikollna strumenti finanzjarji li forsi kienu f'programmi differenti u aħna ġbarnihom. U għalhekk dak li għandna bżonn huwa strument ferm iktar effiċenti, eh, iktar eh, effettiv u li ħalli iktar impatt u għalhekk qegħdin nitkellmu fuq 700 biljun euro grazzi għal baċċet Ewropew dan ikun favur l-investiment biex l-Unjoni Ewropea tkun għaqlija eh, fl-operat tagħha fl-infrastruttura sostenibbli, faċilitazzjoni għall-eċċess ukoll tal smis għall finanzjament u għalhekk dan il-pjan il-ġrid ukoll se jippermetti infrastrutturi soċjali u jagħti mbottatura fondamentali fil-ġida kontra tibdil fil-klima. Idil importanti wkoll illi nitkellmu fuq ir-rwol tal-banek ta' investiment fuq livell nazzjonali biex hekk noħolqu sinerġiji importanti ħafna biex ikun hemm investiment tal proġetti konkreti. Nittamaw ukoll li nibdew negozjati mill-aktar fis possibbli eh, mal-Kummissjoni, mal-Kunsill u l-vot se jkun għada u għax dan huwa għan illi huwa fondamentali u fuq il-budget li se nivvotaw. Grazzi ħafna. Lilek, Sinjura Rubial, issa l-Onorevoli Kalmel. Jekk jogħġbok, għal minuta u nofs. Għalli sijar, grazzi ħafna, Sinjura President. Bl-Invest EU, l-Unjoni Ewropea tipprova mill-ġdid illi tonfoq il-flus biex teleb eh, nuqqasijiet strutturali. Did-derba missa taħdem ma' kien hemm falliment, s'issa mhux se jkun hemm tibdil problemi strutturali bżonn jiġu analizzati u għandna bżonn naslu għal konklużjonijiet tajbin jekk sempliċement ngħidu jridu iktar investiment, allura bażikament qed naġixxu bħalli kieku kull investiment huwa wieħed tajjeb mhux il-każ. Investimenti tajbin jekk ikollhom effett sostenibbli. Għandna bżonn niżguraw illi l-Unjoni Ewropea ma tmurx lilin mill-ekonomija privata. Għandna bżonn ta' investiment hemm risorsi għall-investiment u għandna problemi differenti milli nipprovdu l-ekonomija privata bil-flus. Bħal l u l-pjan Juncker għandna se nappoġġjaw proġetti mingħajr ma nkunu nafu riżultati li ma sinmu se jkunu u mingħajr riżultati mkejlin se jkollna investiment mhux orjentat sew mis allokazzjoni u fl-aħħar mill-aħħar maħna se nagħmlu xejn għaċ-ċittadini tagħna ħlief ħlief eh, impoġġu fil-bwiet tal-gbar u għalhekk għal dak li għandna bżonn huwa riforma tal juro tal-munita. L-Unjoni Europea tipprova tagħmel affarijiet li mhix kapaċi tagħmel u hawnhekk għandna bżonn naraw kif nistgħu nkabru l-importanza ekonomika tagħna. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Torvalds fissem il-grupp ALDE. Grazzi ħafna, Signora President. Kassinem, tajt, najdu le bil-lingwa tiegħek, Signor President, grazzi. Sur Katajnen, kommissarju Katajnen, snin ilu meta bdejna dan il-vjaġġ twil, bdejna diskussjoni tagħna fuq il-pjan Juncker u ħafna minna konna eh, xettiċi ħafna u konna tinsaqsu jekk kienx hemm impetu neċessarju. Issa ovvjament aħna ferm iktar intelligenti għalin u qegħdin naraw li r-rota tiddur. Ovvjament, jesistu ħafna sfidi quddiemna meta nipprovaw nieħdu l-passi l qudiem L-Invest EU rota differenti ħanajdu hekk mill-FC wieħed u tnejn qegħdin niġbru wkoll forzi barra mill-istituzzjonijiet ukoll. U meta diskutejna dawn il-kwistjonijiet fil-laqat tal-Kumitat, jidher illi kien hemm xi dubji fuq jekk stajniex jew le ndaħluhom dawn l-entitajiet esterni. Dejjem nieħdu approċċ pjuttost nazzjonali u jekk naħsbu fuq l-affarijiet mod nazzjonali u naħsbu fuq l-SMEs, u jekk nasbu bħala stat din hija xi ħaġa tista' toħloq problemi u għalhekk aħna nixtiequ nawguraw kull suċċess f'din il-ħidma nirringrazzaw ir-rapporteurs tal-ħidma tagħhom u aħna qed nieħdu pass kbir il quddiem illum u għada u nittamaw il l-Kunsill se jkun jista' jimxi pari passu mal-Parlament u l-Kummissjoni u jekk dan ikun il-każ inkunu f'sitwazzjoni aħjar. Grazzi ħafna l-Onorevoli Gigold jekk jogħġbok għal minuta u nofs għal grupp tal-ħodor. Grazzi, Signora President, l-ewwel qabel kollox nixtieq intenni illi kienet ħaġa urġenti illi l-Unjoni tieħu azzjoni iktar b'saħħitha biex iżid l-investiment u għalhekk aħna nilqgħu il-pjan Rajna wkoll in-nuqqasijiet u ħadna l-lezzjonijiet tal-limna għana proposta ġdida hemm bżonn ikonna iktar kuraġġ biex nżidu l-investiment u dan il-programm il-ġdid Invest EU hekk se jagħmel, imma fl-istess waqt nixtieq intenni li l-investiment tajjeb huwa biss investiment sostenibbli, investiment illi jitgħallem eh, eh, mill-klima, eh, pereżempju, mill-ħarsien tal-klima u, u essenzjali il-kompromess li ħareġ mill-Kumitat Leader ra żieda fil-sem ta' investiment sostenibbli fl-infrastruttura sa' 65% u l-ekwa importanti għall grupp tagħna li dan il-Parlament iżomm ma' din il-proposta. U nemnu ħafna illi għanijiet militari u ċivili fil-budget hemm bżonn ikunu distinti, separati u dan il-prinċipju bżonn jiġi rrispettat fil-vot tal-plenarja u jien not fuq il-co-rapporters li segwu l-kompromess oriġinali milli ibidlu hawnhekk fil-plenarju jagħmluha iktar diffiċli illi naslu għal maġġoranza wiesa pro-Ewropea illi il dan il-pjan jistħoqlu. Grazzi ħafna l-Onorevoli Papadimoulos għal minuta fissem il-Gua e NGL. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sur Katajnen. Jiena naħseb li għandna bżonn li nsaħħu dawn l-investimenti qegħdin il-bot ħafna. Waqajna lura ħafna meta qabla ma qabel il-kriżi u għalhekk l-Invest EU fisem il-grupp tagħna mhux biżżejjed għandna bżonn ferm iktar minn hekk Il-verità hija li l proposta imdaħla mill-proposta mill-Parlament Ewropew qed ittejjeb il-proposta tal kummissjoni fuq punti differenti aħna naraw x'elementi negattivi u riski wkoll. Hemm dan il-periklu il investiju se jneħħi l-fondi mill-ammonti ta' koeżjoni. U diġà kellna tnaqqis tal-fond bil-MFF propost min-naħa tal-Kummissjoni u jista' jkun hemm problemi għall-SMEs illi se jħossuhom ingannati u għalhekk nittamaw li jkun hemm iktar investimenti, investimenti iktar għolin, speċjalment f'dawk il-reġuni li huma iktar vulnerabbli. Jiġifieri dawk illi batow ħafna minħabba l-miżuri ta' awsterita u mill-iżvilupp ekonomiku baxx Grazzi ħafna l-Onorevoli Coburn għal żewġ minuti. Eh, fissem li FDD din il-leġislazzjoni trid li ninvestu dawn il-flus min-naħa tal-Kummissjoni jekk joġobkom ħen niftakru żewġ affarijiet. L-ewwel nett m'hemmx ħaġa bħal EU money, flus tal-Unjoni Ewropea, il-flus tiġi mill-kontribwenti flus tal-kontribwenti. U tieni ħaġa liħ jimmotiva l-kummerċ u jekk jinvestu, l flus tal-kontribwenti hija sussidju fejn fuq is-swieq fejn għandhom jiddependu l-konsumaturi, investituri, jew it-tnejn li huma. U għalhekk ir-regoli tal-għajnuna tal-istat huma m'hekk biex jiżguraw li jkun hemm eh, ugwaljanza Eh, fis-sussidju għalhekk l-Unjoni Ewropea ridet imponiet dawn ir-regoli ta' għajnuna tal-Istat fuq ir-Renju Unit anke qabel u matul it-transizzjoni ma se jkun hemm livell indaqsa għal kulħadd għax din il-leġiżlazzjoni se tirraffina l proċess għall kummerċi Ewropej u mhux tar-Renju Unit. Forsi tgħidu aħna se nkunu l-aħħar fil-kju imma forsi mhux se jkun żvantaġġ palli nistgħu ngħidu Oliver Twist ukoll kien fl-aħħar tal-kju meta hu talab għal-iktar eh, ikel. Imma u ħarab eh, minn eh, il-post fej kien mizmum fil 17 seklu u aħna bħala Renju Unita għandna bżonna naħarbu bħalu biex immorru mill-Unjoni Doganali għal futur iktar liberu imma sfortunatament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 Da tagħmel parti tal-MFF. 13 l-istrument finanzjarju se jinġabru taħt saqaf wieħed biex hekk il-finanzjament ikun iktar flessibbli u effiċjenti minn l-2021 l-InvestLeu se jissegwi mill-FC2 u se jala l-diskrepanza l-lakuna ta' investiment li tkompli teżisti. 38 biljun euro ta' garanzija minn 40 biljun. L-Unjoni Ewropea tixtieq tmobilizza sa 700 biljun euro. Il-Bank ta' Investiment Ewropew diġà għamel din l-implementazzjoni tal-programm u l banek ta' promozzjoni, bank tal-Iżvilupp, Ewropa, Banka tal-Konsil tal-Ewropa kollha involuti Huwa importanti li jkun hemm gvernanza tajba. Il-ħabb ta' pariri ċentrali u l-msieħba tagħna u hemm ħafna affarijiet li qed jindaħlu fil- eh, invest EU hemm ħafna flus iva rapporter grazzi ħan nibdew grazzi. Il-kellim li jmiss issa l-Onorevoli Rubik, grazzi ħafna nixtieq ngħid li bil-programmi partikolari kien partikolarment dal-programmi kienu ta' suċċess u għandna bżonnhom dawn l-investimenti. Produzzjoni qed taqaf l-Ewropa. zu kommen, aber wir liegen jetzt bei ungefähr 15 und Frankreich und auch Großbritannien. 15% hawnhekk u Franza u Renju Unit se qegħdin f'seba' fil-mija. Allura wieħed jista' jara li l-Unjoni Ewropea għandha diħtiġa partikolari biex nimxu l-qudiem fuq dan il-front partikolari u sal-2030 nispera li 30% fil-mija naslu għalih bħala produzzjoni mibqija tad-dinja f'dan l-aħħar snin kellna trasferiment daw il-produzzjoni teġa lura fl ewropa u dan jiġi msaħħaħ mill-pakket dwar il-ħiliet. U dan u għet mill-pakket li għet impoġġu flimkien, dawn huma it-twiq li għanna bżon konsideraw anka distribuzzjoni tar riskju, rridu ngħaddu r-riskju eh, iġifir naraw it-taxxa, dawk li ħalsu t-taxxa, il-pis partikolari li kollom u dan il-riskju partikolari e, eh, naqsmuh bej kullħat. Iżda dal-20 miljun għal SMEs u 80% ta' dawk il-figur partikolari għal ħolqien tal-impjiegi, naħseb din distribuzzjoni tajba riski minn 80% l 20 25% mill-Banek Ċentrali Ewropej u naħseb dan huwa futura ħjara l-Ewropa. Grazzi ħafna lilek. U issa Is-Sirna Perez għandam il-kelma għal minuta mill-SND, grazzi ħafna. Viċi President, jiena naħseb li dal-Parlament tejjeb il-proposta tal kummissjoni u nistgħu nkunu kuntenti għal din għaliex il-proposta hija essenzjali biex neġgħu n l-investiment fl-Unjoni Ewropea. Issa aħna nafu li wasal iż-żmien biex nagħmlu dan kemm maċ ċittadini tagħna, kumpaniji, reġuni, allura aħna kuntenti bil-viżjoni tal kummissjoni biex li tissimplifika dak li għandu xaqsama investimenti u l neċessarji li jinkludu politika ta' koeżjoni li hija importanti ħafna fl-opinjoni tagħna u l għanijiet tal-investimenti li ġew aċċettati u naħseb dan hija ħaġa eżemplari dwar l-istrateġija Ewropej għax di tirrikonċilja l-iżviluppi sostenibbli u l-investiment soċjali mingħajr ma ninsew l-industri kreattivi u kulturali fuq inizjattiva ta' dal-Parlament tal darbohra aħna għandna mal-Bank ta' Żvilupp u ntejbu l-pjanijiet biex nagħtu finanzjarjament għal investimenti taħtieġa li joħolqu impjiegi u tkabbir sostenibbli fl-Ewropa. Grazzi, is-Sinjura is sinjur Anzi Packet, kollegi President, dan huwa l-ewwel fajl li għandi li qed naħdem fuq fil-Parlament għall-ICR u għall-partit tiegħi l-NVA. U jiena sodisfatt ħafna x'ħafna drabi l-Kummissjoni tiġi bi proposti fejn inti tistaġeb jekk mhux taħtieġa, ma dan huwa verament fajl, verament riforma meħtieġa programmi ta' investiment fl-Unjoni Ewropea li nagħmlu programm wieħed faċli li għajdej tajba. Proposta oriġinali kellha xi problemi f'dak li għandu x'jaqsam mal parti il-governanza tal-Bank Ċentrali Ewropew. Tajjeb li niffokaw għat-tisħiħ tal-rwol tal-Banek Nazzjonali Ċentrali. Issa anka li FD jista' jieħu jieħdu responsabilità ta' investimenti u nirringrazzja r-rapport iż-żewġ rapportez għax-xogħol tagħhom u l-viżjoni li kellhom. Fin-negozjati fuq mal-Kunsill Grazzi, l-Onorevoli Sole għandu l-kelma l-minuta u nofs Grazzi Sinra Ċer, nixtieq nisħaq tliet aspetti speċifiċi marbuta mal-investi imiju. E L-ewwel ħaġa għandna bżonn eh, nimmobilizzaw eh, investimenti pubbliki fl-Unjoni Ewropea, ma dan investiment għandu jsegwi razzjonali u filosofija apposta u banijiet apposta fi klim ieħor. Dan irid ikun għodda eh, partikolari biex indawru l-ekonomija għall ekonomija li timxi fuq enerġija nadifa u jikkunsidraw tħassib ambjentali u soċjali żgur li rridu e, naħdmu biex nirrispettaw il-ftehim ta' Pariġi u għalhekk aħna għandna miri ta' spejje ta' flus li huma favur l-ambjent. U it-tieni, aħna kontrarji assolutament proġetti ċerti proġetti tal investiju u parti mill u mhux il-mod kif aħna nsolvu l isfidi ta' sigurtà li għandna dimna billi naqsu l flejjes u l-budget mill-innovazzjoni u t-taħriġ. U it-tielet u fl-aħħar għabbażi tal-parteċipazzjoni mhux biss ta' banek ta' promozzjoni nazzjonali u dawk reġjonali irridu narfu l-arfin tagħhom fuq is-swieq lokali. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Nirjad għandha l-kelma. Sur Kummissarju, aħna iċċaqlaqna mill- mill-pjan ta' Juncker għal SFC u issa isem ġdid InvestEU. Però l-prinċipji bażiċi jibqgħu l-istess. L-investiment qed iħares lejn investiment eh, pubbliku u jien interessani l-investiment fid-dominju pubbliku mniex qed nara trasport pubbliku li jgħin il-ħajjiet ta' nies li jgħixu fil-kampanja pereżempju. fl-aħħar regolamenti aħna kellna dispożizzjonijiet biex intejbu s servizzi soċjali bħal koops eċetera ma jien daqshekk żgura għax ma rajtx fatti fuq dan meta nitlob dal-fatti b'rabta ma dal-mistoqsijiet ħadd ma jweġibni. Jiena assolut kontrarju li jkun hemm flus li jintefgħu lejn proġetti ta' militar u ta' difiża dawn l-investimenti għandhom jisegwu ċertu eh, mekkaniżmu. Grazzi ħafna. Is-Sur Rosati issa. Grazzi ħafna, Signora President, Kummissarju, qed nitkellmu hawnhekk fuq l-investiju ma nixtieq li mmur lura għas-suġġett ta' qabel il-proġett preċedenti il-proġett Tefsi illi fil-fatt ħareġ biex kun suċċess kbir ħafna. Bħala riżultat aħna għandna 22 xahar ta' espansjoni bla waqfien fiż-żona euro. Jiena kuntent li għan nissuktaw bla l-proġett. Il-programm Juncker ukoll għen fl-iżvilupp ta' pajjiżi u reġjun tiegħi. Pereżempju l-impjant kimiku qed jiġi modernizzat mill-fond kif ukoll hemm proġetti ta' trasport iffinanzjat mill-proġett mill-fond. Hawnhekk aħna għandna strument flessibbli li jintuża F'kundizzjonijiet differenti li japplika għal proġetti differenti nixtieq ngħid ukoll il-fond ta' garanzija biex li jappoġġja l investiju ħajizdiet kif propost mir-rapporters għal 48 miljun euro. Dan huma flus li ħajntefqu tajjeb irrid li l-fond jiffoka u hawnhekk intemm id-diskors. U issa fisem is-soċjalisti il-kellim li jmissa l-minuta. Grazzi, Signora President, kollegi. Mhux biss li nippreparaw it-triq għal quddiem li għandna bżonn li jidun saqsu l-mistoqsija. Kif wieħed għandu jonfoq il-flus li ħerġi mit-taxxi? Din hija xi ħaġa għandna nsaqsi, allura rridu ninvestu qisu eh, bħas-soltu mingħajr ma nibdlu xejn nonfqu flus fuq fu teknoloġiji tal-passat jew għandna ninvestu fil-għodot tal-futur fl-Ewropa ta' għada. U nirrispettaw l-ambjent u s-sostenibilità Allura din l-kwistjoni li rridu nsaqsu nafusna meta nitkellem fuq da suġġett is-suġġett tal-investiju rridu naraw eh, aħna bħala nies li nwettqu l-politika rridu naraw f'liema direzzjoni sejrin bħala żvilupp. It-tip ta' it-tibdil fil-klima pereżempju nirrispettaw fit-tieni post il-flejjes tal-liħarġu mit-taxxi. Eżis kollegi, un speċjalment il- il-kollegi li joqogħdu fuq in-naħa tal-konservattivi l awla inaqdu magħna biex impoġġu il-futur l-ewwel u nirrispettaw il-f'dak li għandu x'jaqsam mal-ambjent u l-klima. Grazzi l-kellim li jmiss. Signora President, Sinjuri, kollegi, kif nara l-affarijiet l-element huwa li għandu jingħata mod biex induru lura mill awsterità u nesqu lejn e, e, e, l-investimenti b'mod innovattiv. Inkellem ma nsibux investituri mingħajr l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea 38 biljun euro biex nimmobilizzaw proġetti SMEs illi jgħinu fl-inklużjoni ta' nies diżabbli pereżempju u riċerka mingħajr esperimenti tal-annimali u l-insulation ta' bini. Dawn huma affarijiet li ġenerazzjonijiet futuri għandhom bżonn. Sfortunatament imma il-xabla ta' Demiklis e- e- edha hemm, jiġifieri l-lobbies. Il-lobbies u industri maġġuri qegħdin jippruvaw jiġbdu lejhom dawn il- dawn il-fondi. Kollegi, irreżistu għad il-ħaġa, ejja ninvestu minn flok fil-futur tal-pjaneta tagħna. Grazzi ħafna Il-kellim li jmiss mill-PPS sur Van Nistelrooy. Grazzi ħafna, rapporters, kummissarju Kajtanen. Diġà għamilna ħafna passi l qoddim f'dawn l-aħħar ftit snin u jiena kuntent nara li xi wħud minn dat tibdil ġew aċċettati Pereżempju, ir-relazzjoni aħjar mal-politika reġjonali u l-fondi strutturali fl-Ewropa. Huwa possibbli li jkollna iżjed effett u iżjed fiżibilità jekk taqgħat dawn il-fronti mal ma din l-invest EU ġdida dal-fond ġdid. Għad-ċittadini, dan it-tin punt. Fondi strutturali issa ġew realizzati f'dan ir regolament huwa importanti ħafna dan. Huwa trasferiment liberu u jistgħu jaħdmu fuq prioritajiet li reġjonalment huma aċċettabbli. It-tielet, aċċettazzjoni tal-għajnuna Ewropea. Din huwa assolutament neċessarja mal-Ewropa kollha u l-Bank Ċentrali Ewropew jista' jaħdem ma' msieħba oħra li għaj u kol possibli u l-axħar remarka tijaj bħala bilanċ tista' ssir jista' jsir qabel minn aħjar iktar aħjar minn qabel. Ma rridux illi iż-żgħażagħ Ewropej iħallu l-Ewropa għal partit oħra tad-dinja. Irid ikollna eh, bilanċ irid konna żvilupp bilanċjat. U nappoġġja l-inizjattiva ta' koordinatur u di tmur favur Ewropa ġdida tal-impjiegi. Grazzi. Issa nibdu il-proċedur, nibdew il-proċedura KHDI. Nibdew għanna diversi eh, onorevoli membri li sa jintervjenu u nibdew bl-onorevoli Gabriel Mato għal-minuta. Grazzi ħafna, President Jiena kuntent bl-investiju fl-aħħar ta' ġurnata lan tagħha huwa li tinvesti b'mod iktar sempliċi u flessibbli fl-Ewropa. Qed nitkellmu fuq 750 biljun euro ta' investimenti u opportunità tajba biex inħolqu impjiegi u innovazzjoni u investiment ma jiena naħseb li nkunu żguri li din tmur fil-żoni periferiċi. Irridu nneħħu l-ostakli li hemm u allura aħna għandna bżonn il-dawlodot anka gżejjer Kanari jixtiequ jidħlu fiha din il-ħaġa allura hawnhekk għandek valur kbir għall-Ewropa u kull eċċezzjoni favur ir-reġjuni l-iktar periferiċi eh, tmur kontra trattat. Grazzi sul Marias. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, President. Θετικό πρόγραμμα υπό τον όρο ότι θα τεθούν ορισμένες προϋποθέσεις. Mela, l-ewwel ħaġa irridu nappoġġjaw żoni periferiċi bħal gżejjer Eġej, anka reġjuni l-iktar il-bot mill-qalba tal-Ewropa, jiridu nappoġġjaw ukoll l-SMEs mikrointrapriżi dawn huma l-kundizzjonijiet meħtieġa biex aħna noħorġu b'direzzjoni aħjar dan huma setturi fejn aħna verament għandna naħdmu, pereżempju edukazzjoni, taħriġ, ħol tampjiegi, protezzjoni tal-ambjent, ma rridux nużaw daw il-flus biex ikonna iżet militarizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea u prinċipalment aħna m'għandniex insegwu dak l-eżempju illi Juncker il-programm Juncker jagħti lokalih għax tal-flus tal-programm Juncker għal Greċja eh, ġew użati biex jinxtaraw aeroporti reġjonali fil-Greċja. U għandek affarijiet oħra fejn il-flus intużat ejja inħallu l flus biex jaslu għal il popli u mhux biex jixprunaw u jsostnu kumpaniji enormi. Grazzi ħafna Sur Viegas jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Dan il-programm għandu żewġ dan il-programm għandu problemi miegħu l ħaġa jirrappreżenta strumenti ieħor ta' sussidjarjetà tas-settur privat. Għandek faqar għandek inigwaljanza soċjali fl-Unjoni Ewropea allura ovvjament meta tara da kollu aħna għandna strument li appoġġa l-kumpaniji. Dan ma jwiġibx. It-tieni, dan ma jwiġibx mal-ħtiġijiet tal-Unjoni Ewropea u ċittadini għandek bżonn pjanta investiment enormi li jwieġeb ħtiġijiet tal-ċittadini u illi jirriġa għal problemi tal-ekonomija tagħna. Proporzjon żgħir ħafna ħafna tal-flus li l-Bank Ċentrali Ewropej jonfoq imur għal pjanta finanzjament u li nerġgħu niedu tkabbir finanzjarju. Imma dan ma kienx l-approċċ aħna hawnhekk x'għandna strumenti ieħor